sessjoni eh, li jmiss, eh, sessjoni plenarja li jmiss u jekk għandkom xi kummenti li tixtiequ tagħmlu li rridu jitresqu l korpi eh, xirqan, nixtieq nirring